vot. Naddu l-ewwel dwar l-ispjegazzjoni tal-vot dwar ir-rapport ta' Sur Sikjerski fuq l-rata ta' ġustament tal-ħlas dirett għas-sena 2015. Nibdew bis-Sur Peter Jar għal-minuta. Jekk jogħġbok. U nitlob l kollegi l-oħrajn ma jishtuqux jassistu għal spiegazzjonijiet tal-vot sabiex toħorġu minn din il-kamra minħabba illi nixtiequ nisimgħu issa l kollegi li għandhom spiegazzjoni tal-vot. Grazzi ħafna Signor President, xtaqt nressaq żewġ kummenti minħabba illi jekk kif dan kien rata ta' ġustament teknika biss, iżda aħna xeddin nagħmlu fuq ir-riserva tal-kriżi li fil-fatt kien hemm flus li ma ntużawx kollha. Jiena naħseb li din jahbar tajba aħna zammejna kelm il-kelma tagħna iżda fil-fatt jiena nixbet l-attenzjoni tal-kollegi li aħna rridu noqogħdu attenti li l-bdiewa rridu jkunu f'pożizzjoni li jkunu indipendenti mill-lajuna politika ħalli bekk ikunu jistgħu jibnu wkoll situazzjoni aħjar aħna fil-fatt nishtiqu niddiskutu dan kollu fil-kumitat li huwa kompetenti. L-aħjar tip tajnuna hija meta inti tkun tista' tgħin ruħek u naħseb din tista' tkun xi ħaġa pożittiva. Grazzi ħafna sanna lis-Sur Daniel Hannan għal-minuta. Thank you, Madam. Ringrazzjak eh, bħal dejjem dawn il-konsiderazzjonijiet tal-budget jgħidunna mod eh, tekniku ħafna bil-lingwa teknika u faċli li titlef il-somom li qed titkellem fuqhom il moħħu uman mhuwiex disanjat biex nifmuhom dawn huma ċifri astronomiċi li l-evoluzzjoni żgur li ma kinitx intiża biex tajna aħna prova però il-net contribuzzjoni tal- tal-Renju Unit kien 9.8 biljun, il-kontribut grossa kien 17.2 biljun liri, iġviri 38, 36 sptarijiet u anki eh, tnaqis 60% tal-council eh, tax dawn il-ċifri huma enormi jiena nappella lil-nies li qed qed kontra l-awsterità u kontra t-taqis tal-gvern jiena qed ngħid aħna infaqna ħafna iżjed permezz tal- tal hawnhekk milli kellna fil-tnaqqis. Ehm, jekk għad kien hemm tnaqis dan huwa hu. Grazzi ħafna Sur issa jurin Dominik għax bakal minuta. In danske delegation eh, Grazie ħafna fil Danisa Daniza, għana deċidejna illi ma nivotawx favur il fonta krizi għax dan mhuwiex eh, ma wasax il-prezzijiet fil-ġejjeni jista' jkunu importanti f'xi punt iżda fl-istess waqt naraw illi l-bdewa biss li ħalsu għal għal tnaqqis tal- umma l-uniċi li ħalsu għal tnaqqis tal-ftejm mal russja fost pajjiż oħra dana wassal għal għal tnaqqis fi xogħol ta' ispostrazzjoni u anki għal xogħol għal bdewa. Dan huwa mezz aħrax li qed nużaw hawnhekk għax il-bdewa qed ibatu fil-kriżi wkoll. Aħna nixtiequ nikkonsidraw possibiltajiet oħra u mhux biss it-tnaqqis tal-ħlasijiet u bekk sibna li kena neġa nistudjaw l-kwistjoni. Grazzi. Danke sehr und die nächste Rednerin ist Signora Lidia Senra. Grazie ħafna sa Signora Rodriguez Lidia Senra ehm, għal-minuta. Grazie ħafna Signora President. Jina votajt favur dan ir-rapport dwar ir-rata ta' ġustament ħalli bekk aħna nagħmlu tajjeb is-sitwazzjoni tal-kriżi li laqtet ħażin ħafna lil bdiewa minħabba li naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna iżda fl-istess ħin jiena ħa noqgħod attenta ħafna ħalli nara kif dan il-fond ħan implementaw. Jiena naħseb illi jekk is-sitwazzjoni ta' kriżi ħatkun ibbażata fuq deċiżjonijiet li ma kinux deċiżjoni tajbin li ttieħdu mill-Unjoni Ewropea bħal vito fuq eh, ir-Russja, il-flus iridu jittieħdu minn parti finanzjati minn fondi oħrajn ma nistgħux aħna eh, ninsew li dawn il-fondi għandna bżonnhom sabiex nagħmlu tajjeb is-sitwazzjoni ta' kriżi. Ist Frau Ivana Maletic für eine Minute. Signor Maletic għad minuta. Nirringrazzjak, Signora President, kull sena qed niprofaw naraw kemm għandna naqsu il-pagamenti diretti. U inżommu għal riserva ta' kriżi fil-bidja. fil bedja fil U skont dan din rakkomandazzjoni il-ħlasijiet għandhom jitnaqsu b'1.39% għal kull bidwi għal sussidji li illi jaqbsu l-2000 euro. Dan wasal għal 141.6 biljon euro li se insommu fil riserva krizi. Jena kontra l-użu tal-din riserva ta' krizi biex najnu il-bidewa b'xi danni li jisiru minħabba raġunijiet politiċi għanna jkun mezzi għal dan fuq il-livell kollu kemmu tal-budget u mhux biss fuq il-livell tal-ammonti agrikoli u bekk fil-katastrofi fl-agrikoltura pal-epidemiċi per eżempju dinja din is-somma se tkun da importanza kbira fil-Kroazja il bdewa żammew eh, xi flus għal eh, xi kriżi għax maħniex qed nusaw il-100% tas-somma, grazzi. Grazzi ħafna. Jiena appoġġajt dan ir-rapport għal rata ta' aġġustament tal-2015 li tistabbilixxi il-fond ta' kriżi illi huwa 441 eh, miljun euro fil baġit tal-2016 u il-flus ħajkunu ġejjin mill-ħlasijiet diretti illi jaqbżu l-2000 euro ġifiri il- bdiwa iż-żar twalbu fil-ġemp u barra mill-Kroazja il-Bulgarija u Rumanija anka bdiwa oħra ħajkollhom tnaqqisa 1.39 fil-mija imma il bdiwa Kroati ħajkunu jistgħu jużaw dawn il-fondi f'sitwazzjonijiet ta' kriżi minħabba illi dawn mhumiex qegħdin jużaw 100% tal-pagamenti diretti mill-budget Ewropew u ħajkun biss fl-2022 eh, ħajkun jistaw jaċċedu dawn il-fondi, għalek kiena nitlob li l-Komissjoni tħallas għad-danni li l-dawk il-bdiwa li ntlaqtu l-embargo russu u li ilom eh, batu ħafna, grazzi ħafna, grazzi ħafna. L-aħar kalimi f'dan id-dibattitu huwa l-Honorable Flanagan, grazzi ħafna, jina appoġġajt dan għax nemmen li għanna nejnu l-bdiewa li għaddejjem il-krizi u sfortunatament fl-Irlanda il-CAP saret eh, ħolqien uh, istituzzjonalizzat illi uh, waslet għal uh, krizi fost ħafna bdiewa zar u fil-fat Eh, memx level playing field laqas fl-Irlanda l-iktar bdiwa kbar edin jihdu l-iktar pagamenti kbar u l-iktar zar l-iktar pagamenti zar u għalek eh, situazzjoni ili ħafna bdiwa zar qed ifallu u hemm situazzjoni fejn il-bdiwa eh, kbar biss jistaw anka jisselfu flus biex jixtru l-irtizja tal-bdiwa iż-żar ġifiri il-CIP mhux qed issolvi solvi il-kriżi ma qed toħloq il-kriżi f'pajjiżi u l-aħħar komissarju għal-kem huwa membru tal-PPE qed jiġi meqjus bħala komunist mill-bdiewa tal-Irlanda. Grazzi ħafna. Naddu issa għal tieni parti tal-ispiegazzjoni tal-votazzjoni li hawnhekk wasanna għal rapport tal-Marija Neuhulk li jitkellem dwar l-gwalenza bejn nisa u l-irġiel wara l-2015. Għanna l-ewwel kellima. Grazzi ħafna, Signora Presidenta. li dan huwa żball li aħna ma rnexxilniex illi l-emenda u riżoluzzjoni alternativa tal-PPE stajna nifutaw favorija minħabba li din rizoluzzjoni alternativa kienet qed titkellem fuq l-qofol tal-problema u kienet qed tipproponi wkoll ċertu miżuri ta' kif aħna nistgħu nimplementaw miżuri ħalli jinpoġġu lin-nisa f'sitwazzjoni aħjar u impoġġu dan kollu taħt dawn problemi kol taħt kappell wieħed jiena naħseb il-riżoluzzjoni alternattiva se tkun aċċettabbli u jiena ninsab konvinta li l-partit eh, tiegħi jista' jirġa' jmur lura minn dan id-deċiżjoni li ħa minħabba li diġà għamelek ukoll fuq dokumenti oħrajn ta' pożizzjoni. Jiena ma nistax nivota favur il-pożizzjoni, ma stajtx nivota favur minħabba li l-emendi fil-fatt ma kinux aċċettati u fil-fatt tneħħew ukoll ċertu partijiet importanti ħafna u kien hemm partijiet ukoll li marru lil mill eh, kompetenzi Ewropej. Issa Sur Markus Piper, grazzi ħafna Sinjura President, jiena dan il-katalogu ta' l-ugwaljanza dan ir rapport ma votajċ favori, minn kejja jiena favor l-ugwaljanza, jiena favuri li aħna jkonna il-kwota, favuri li konna model ta' xogħol flessibli, favuri li kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Iżda naħseb li ħafna mill-affarijiet importanti li kellhom x'jaqsmu l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel huma regolati mill-istati membri fil-kompetenza tagħhom. Jekk aħna nidħlu fil-kompetenza tal-istati membri, naħseb li mmorru lil jekk aħna ninsistu illi konna fil fat id-dritt tal-abort li jkun implementat fuq livell Ewropew ħna nkun qegħdin imorru kontra l-Kostituzzjoni nazzjonali ta' ċertu pajjiżi għalhekk ivvutajt kontra dan ir-rapport. Grazzi. Next rednerin ist Frau brafka Schwitza, ebenfalls. Grazzi ħafna sajmis li sinjura Switza minuta. Promocija jednakosti je uvijek bila u središtu pozornosti Tina dejjem kienet Ti kienet dejjem fiċ-ċentru ta' attenzjoni u jiena kburi li l-lum nista' niddefendi l-valuri tiegħi. Jiddispjaċini li fuq il- li kienem fuq ix-xellu kienem issemmaw xi affarijiet li ma kellhomx iddaħlu fil-din riżoluzzjoni nistgħu nivotaw li riżoluzzjoni alternativa tiġi adottata fuq kull livell lokali, reġjonali u nazzjonali kif ukoll fl-edukazzjoni, s-saħħa, fil-posta xogħol, eċetera, eċetera. Aħna determinati fil-tislita tagħna kontra l-vjolenza kontra n-nisa iżda nemmen li l-istati membri għandhom ir-ruol li hawnhekk għax l-Unjoni Ewropea m'għandix tkun involuta f'dawn l-oqsma kollha. Għandna naħdmu fuq l-ugwaljanza fl-Istati membri u nżommu f'moħħna drittijiet u insommu anki f'maħna il-xiliġijiet, per esempio, fuq il-familja. U e, meta zom f'moħħok anki l-Kostituzzjonijiet tal-Istat Membri u bekk naħseb dan għandu jittaħħal taħt is-sussidjarjetà. Grazie ħafna Mr. Sur Peter Jar. Grazie ħafna Signora President. nishtiq ngħid li f'din l-istituzzjoni għanna maġġoranza li hija favur l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel iżda aħna naħsbu li fl-Unjoni Ewropea tfadilna ħafna u ħafna x'namlu għal din ir-raġuni jiena nixtieq ngħid ukoll illi dan il-lan nistgħu nagħmluh biss flimkien. L-Unjoni Ewropea flimkien tista' tilħaq dan il-lan. Il-pajjiżi kollha jekk jaħdmu flimkien għal din ir-raġuni r-responsabbiltajiet tagħna rridu naraw eżattament kif ħanqasmuhom, naraw l-Unjoni Ewropea għandha tiddeċidi għal daffarijiet li għandha l-kompetenza li jew m'għandix tindaħal fuq l-affarijiet li huma kompetenzi tal-Istati membri. Dan huwa innuqqas kbir tal-kollega tal-rapport ta' Sinjura Noichel għalhekk jiena ma stajtx nifota favorih u jiena naħseb li tlifna opportunità importanti ħafna minħabba li il-Parlament Ewropew seta' jappoġġa riżoluzzjoni alternativa per maġġoranza kbira u jiena jiddispeċin ħafna li ma sar xek, grazzi. Grazzi ħafna, Sessur Daniel Hanna għal minuta Grazzi, Signora President. Min għadu jżomma l-idejat tal-Unjoni Ewropea li hija Assoċjazzjoni ta' Nazzjonijiet għandu jħares lejn il-lista ta' suġġetti illi hemm imniżla f'dan ir-rapport il-paga, l-vjolenza kontra eh, n-nisa, l-abort eh, din mhijiex assoċjazzjoni ta', ta stati li jikkollaboraw jiena eh, votajt kontra għax daw l-affarijiet m'għandhomx x'jaqsmu ma' Brussell, imma jiena fid-diskussjoni wkoll ma oġbitnix id-dibattitu u il-tip ta' bullying li kien hemm li jekk jiena nivvota kontra nkun eh, eh, minix favur l-ugwaljanza għan-nisa il-kustjoni hija dwar it-teħid ta' deċiżjonijiet u fejn għandhom isiru fir rigward ta' dawn il-kustjonijiet sensittivi. Dawn għandhom kunu determinati mill-mekkanizmi u l-proċeduri nazzjonali. U minħabba li importanti għalina illi aħna irridu illi il-deċiżjonijiet isiru mill-rappreżentanti li jiġu eletti illi aħna nistaw wara xumbat ankan anke nkeċċuhom jekk irridu. Il-kellim li jmiss għal minuta huwa l onorevol Jusnova. Grazzi, Signor President, jiena napoġġa il-rapport fuq il-kwalità bejn fuq il-gwalenza bejn nisa u l-irġiel wara l-2015 xina nemmen li l-inklużjoni tan-nisa fil-proċessi tat-taħid ta' deċiżjonijiet fuq kull livell huwa importanti għall-ugwaljanza eh, bejn in-nisa u l-irġiel. Eh, nofs il-popolazzjoni tal-Ewropa hija magħmula minn nisa ma dan mhuwiex rifless fil-fatt fir-realtà. Fil u l-anka rappresentanti li hemm fil-parlamenti nazzjonali hemm ħafna aktar il ġil minn nisa minħabba li kollox jiddependi fuq il-partiti politiċi li huma wara kollox joħorġu bil-listi tan-nisa u l-irġiel huma kandidati tagħhom għalhekk jiena insejjaħ lill-Parlament Ewropew biex jappella lill-parlamenti nazzjonali biex dawn jgħinu lin-nisa biex ikollhom il-ħiliet neċessarji ħar jkunu inklużi fil-lista tal-elezzjoni. Grazzi ħafna. E, e, Pavlo Iglesias issa. Grazzi ħafna, Signor President, aħna futajna favur dan il-rapport dwar l-istrateġija tal-gwanenza bejn il-nisa u l-irġiel minħabba li naħsbu li din dan il-rapport ħawsana fid-direzzjoni tajba nixtieq nieħu vantaġġ mill-fatt illi qed nitkellem fuq dan il-rapport li sabiex infakarkom li f'pajjiżna aħna għadna l-bot ħafna mill-implementazzjoni tal anijiet tal-ugwaljanza u l-politika tal-austerità ta' trojka kif ukoll tal-partiti politiċi ta' pajjiżna inkomplet iżżid id-differenzi bejn in-nisa u l-irġiel u dan ħanejdu bl-iktar mod ċar fi Spanja il-prekar il-xogħlijiet prekarji huma n-nisa li għandhom dan ix-xogħol, il-differenza fil-pagi huma n-nisa li qegħdin batu l-iktar, dawk li qegħdin jieħdu ħsieb lill-anzjani u l-iktar li għandhom bżonn huma n-nisa. Jiena naħseb li fi Spanja mhix il-problema biss il-maċiżmu iżda fil-fat il-fat il-drittijiet tal-ħaddima u miex ikunu rispettati laqqas Marik Jurek fir 1 minut. Um, L-Onorevoli Mari Kiri kikħarġ bakal minuta. Ringrazzjak, Signora Ċe. Il-Parlament Ewropew dan l-aħħar adotta dokument. U dan il-dokument imur kontra dritt eh, wieħed mill-liżiet importanti dritt drittijiet tal-bniedem. Jakichkolwiek deklarazzji tego. id li teħx. Dina tmur dana għandu xaqsa ma l-impenni tagħna kollha li għandna hawnhekk bħala Parlament. Inti qed twassal l-Ewropa lejn il-mewt. Jekk ma nużawx il kuxenza tagħna. Jekk in-nies tar-rida tajba fl-Ewropa ma jqumux aħna maħniex se nsalvaw il-ġejjieni tal-kontinent tagħna, ċivilizzazzjoni tagħna. Din hija l-għażla bejn il mawt u bejn il-ħajja u dik li votajna lih illum il mawt Grazzi. Die nächste Rednerin ist nun Frau Mariana Petir für ebenfalls ein. Signora Mariana Petir għal minute kħaxbok. Nirringrazzjak jina mħasseb li dan il-parlament et juża l-flus ta' taxxi ta biex nipromovu dokumenti li marru kontra rrida tan nies li votaw għalina. Jiena għat nara l mps li qed jaħdmu mu ma jagħmlu xej f'rigward dokumenti fejn qed nipproponu il-mowt. il mot il il fejn il-valuri tal-ħarsin tal-valuri bażiċi mhumiex possibbli hawnhekk. Dan id-dokument wassal għal firda bejn l-MEPs, dan jmur kontra l-kuxjenza tiegħi u l-post fejn jiena ngħix u għalhekk votajt kontra. Jiena votajt kontra l ħafna mill-paragrafi morru kontra il-prinċipju ta' sussidjarjetà tal- 38% tal-paragrafi u mhumiex marbutin direttament mill- mar-rapport li l-42% wasal għal diskriminazzjoni miftuħa kontra l-irġil u 17% eh, restringi l-libertà tal-medja u 7% tintroduċi l-elementi li mumiex um, ehm, korroborati u din hija vera hija tal-mistija l-Parlament Ewropew. Nirringrazzjak. Is-Sinjura e, Hawkin jekk jirġbok għal-minuta. Nirringrazzjak jiena Jiena jina astenajt fuq votazzjoni dan rapport fi ħafna punti tajbin, per eżempju il-proposta biex nindirizzaw il bżonni tan nisa b'disabilità u aċċess għal problemi għal aċċess għal suq ta' xogħol, il-toleranza zero fil-violenza fuq in-nisa l-2016 li għandha tkun il-sena tal-ġlida kontra l-violenza kontra n-nisa Jina nappoġġa l-sejħa biex il-nisa jmarru kontra l-xol prekarju, kontra l-faqar, minħabba il-forum ta' xol bħal xol volontarju u part-time, pero jina ma stajx nappoġġa l-li għacċess għal għal eh, drittijiet tat-twelid m'għandhom xi ristritti. Kull pratikament kull stat membru għandu għandu ehm, xi forma ta' dan u dan għandu jibqa' fidejn l-istati membri. Ehm, Umbat għanna l-single sex schools u jina ma stajċ appoġġaħ u anki l-sejħa l-informazzjoni tal-tassess gender data f'kollox mill-tibdil klimatiku kif għal sal-enerġija da ma fiex vadu l-mizjut. Grazzi. Grazie ħafna l-kelim li mis huwa Sean Kelly. Għal minuta wkoll. Grazie ħafna President. Bħal ħafna mill-kollegi tiegħi illi għadhom kemm tkellmu. Jiena u favur li kunem id-drittijiet ta' drittijiet kollha lin-nisa e- ikun hemm l-ugwaljanza, imma kien hemm ħafna mill-rekomandazzjonijiet li hemm fir-rapport li jiena ma stajtx naċċetto għax dawn marru l-inwis. Jiena eh, votajt favur il-mozzjoni tal-PPE kienem eh, kien hemm ħafna għafarit eh, tajbin f'dan ir-rapport fir-rigward ta' pereżempju l-pagi, l-vjolenza kontra n-nisa u Irridu namlu ħafna aktar biex niprevjenu din il-vjolenza. Aħna rridu nedukaw aħjar anka il-żazaħa subin biex nalmuhom li qatt ma għandhom jużaw violenza kontra n-nisa jew it-tfajliet u din tkun pass tajjeb il qudiem ħafna kien jirnexxina nagħmlu mqardan. Grazzi ħafna, ngħaddu issa għal l-Onorevoli Seymour. Iva, grazzi ħafna, Sra. President. Jiena, eh, votajt mort għax qed nitolbu li l kumissjoni li ddaħħal kwota għal nisa fuq postijiet ta' xogħol. Jiena bħala MP ġejt eletta fil-lista tal-partit mingħajr kwota, anka eletta mill-poplu mingħajr kwota, lek jiena dan inħossa din nħossa ta' insul din il-kwota. Għanna nkunu ngħixu f'soċjetà merokratika fejn wieħed eh, kollu dak li jistoqlu anka biex eh, nejnu nejnu n-nisa biex jilħu l-anijiet tagħhom imma ma nix inqisuhom bħala numru u żgur ma nix noqogħdu nisforzaw il-Parlament jew inkella l-negozji li jkollhom xi kwoti mandatorji biex idaħlu n-nisa. Thank you. Uh, next speaker is... Grazie ħafna. L-Honorable Etheridge għal minuta. Grazie ħafna. Il-Kamra approvat rapport fuq eh, kustjoniet marbuta mal-edukazzjoni eh, ta' eh, sessuali fl-iskejjel u kustjoniet oħra bħal per eżempju l-kwoti fuq il tan nisa fil-boards u min jasal il-platti per eżempju din dan huwa ta' mistija kont kontent li votajt bil-kontra meta jkun hemm il ġarta ta' referendum fil-Renju Unit jiena insejjaħ l poplu biex ma jkunux bor joloħ ma jasbux li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-kummerċ, qed nitkellmu dwar eh, engineering soċjali. Jiġifieri meta jasal dan ir-referendum eh, votaw biex nitilqu mill-Unjoni Ewropea u biex ikonna l-libertà. Grazzi ħafna. Il-kalima li jmiswa l-Honorable David Coburn. Signora President, meta il-Renju Unit issieħbu um, mal-Unjoni Ewropea ma' suq komuni aħna konna eh, kienu għalunna li huwa ftajim ta' kummerċjali imma kenna kien hemm żbal u eh, minnalla kien hemm il-ju li qed jitlob li jkun hemm referendum biex insobu dan l-iżbal l-Unjoni Ewropea m'għandix tkun edha jitimponi dwar l-abort jew l-edukazzjoni sesswali fl-iskejjer jew l-LGBT u jew inkella li toħlo xi studi oħra dwar min għandu immexxi u jkun chairman. Jiena nejt li jiena omosessuali nġiele ta' drittijiet tal-omosessuali u nemmen li għandu jkun hemm l-ugwaljanza eh, bejn in-nisa u l-irġieli ma dawn huma deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu fuq livell nazzjonali fil-Parlament Ingliż jew dak Skoċċiż u għalhekk li navvotajt kontra dan ir-rapport eh, l-istrateġija li qegħdin eh, nsemmu dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Il-Parlament veru mhuwiex mhux konness maċ ċittadini il-President qed waqqaf lil kelliem għax eh, skadilu il-ħin. Il-kellem li jmiss hija Sinjura Marija Speraki. Grazzi ħafna, Signor President, Jiena ma futajċ favur dan il-rapport minħabba li jiena naħseb li hemm numru ta' kwistjonijiet li huma koperti fir-rapport li huma ta' kompetenza nazzjonali. Iżda jiena naħseb illi nistgħu nipprovdu ċertu inċentivi u anke nqawwu qalb lin-nisa sabiex huma jintegraw ruhom aħjar fil-dinja tax-xogħol jiena naħseb li rridu nibdew mill ola livelli ta' amministrazzjoni u nibdew naħdmu fuq il-livell ta' numri ta' nisa li għadin fil-bordijiet tal-ġestjoni. naħseb li numru ta' nies fil-fatt jikorrispondu ehm, ma' nis reali dan huma nis li għandhom il-kwalifiki li għandhom l-istudju ċertifikati li hemm bżonn u verament u għandhom il-kwalifiki u l-ħiliet biżessa biex ikollhom dan ix-xogħol. Jiena naħseb illi rridu noqogħdu attenti li ma noħonqux din is-sitwazzjoni. N-nies għandhom ikollhom is-sem sħiħ fl-iżvilupp ekonomiku. Grazzi ħafna. Issa imis l-kollega Flanagan. Grazzi ħafna jiena futajt favur dan ir-rapport minħabba li aħna għandna sitwazzjoni fl-Irlanda fejn għandna eluf ta' nisa il huma sfurzati illi jisifru jew nkella jieħdu il-vapur biex imorru jagħmlu abort fl-Ingilterra aħna ħin kollu intappu fuq spallejn xurxin u ngħidu ara proset ifriġ bejn in-nies eh, tal-istess sess u qed ngħidu li ara kulħadd għandu l-istess drittijiet iżda jkun hemm nies li xorta waħda E, din ibatu jkollhom joqogħdu jivvjaġġaw sabiex imorru jagħmlu l-abort u naħseb li parti mir-rapport li naħseb li għadha xejn stramba fuq livell ġenerali hija li tgħid li jekk inti tiħossib it-tfal tiegħek id-dar m'intix ikkunsidrat li qed taħdem iżda li jekk qed tiħossib it-tfal ta' ħaddieħor taħdem fi kresh inti qed taħdem allura jekk għalfejn ma nikkonsidrawx in-nisa li fil-fatt illi jkunu qegħdin jieħdu ħsibu jirrabbu tfal illi huma fil-fatt qegħdin jaħdmu mħabba li ommi vera kienet imħabta meta verament kienet qed tieħu ħsieb u trabbi u lil ħuti iva nara lil gwer lil UKIP e qegħdin fuq l-istess naħa. Grazzi ħafna, Iva, tal-iżetni fuq il-lista. Iva, grazzi, naħseb li hemm ħafna nies illi ma jixtiqunix illi nkun fuq il-lista mhux qed nikkritika lilek privajt niċċajta biss. Iva, jina naħseb li dan huwa rapport ta' inizjattiva propja minnaħat tas-Sinjura Noichel. Rapport bħal dan ikun opportunità sabiex toħloq idejat u tipprova turi lilu jew lila nifisa mod pożittiv hawnhekk u naħseb illi mhuwiex opportunità illi nimplementaw regoli fuq l-Ewropa kollha din hija opportunità sabiex in-nies fil-Kummissjoni Ewropea jkunu jistgħu jikkontrollaw lil pajjiżi Ewropej. Għalhekk jiena votajt kontra dan ir-rapport. Jiena favur l-gwaljanza bej is-sessi, favur id-drittijiet tan-nisa, iżda jiena naħseb li dawn għandhom ikunu kontrollati lill parlament Ingliż u sena d-dieħla ħajkollna referendum u l-Ingliżi ħajkollhom l-opportunità li jgħidu jekk jixtiequx li jibqgħu jkunu kontrollati mill-Parlament Ewropew jew kell il-Parlament Ingliż li għandu fil-fatt ikkontrolla ħajjithom jiena naħseb għandu jkun Parlament Ingliż. Uh, mela se nagħmel dikjerazzjoni jekk il-Renju Unit se, se jitlaq permezz ta' referendum, eh, mintkom se tkunu tistaw titkellmu hawnhekk u forsi se jiddispjaċikom. Mela, wasanna l-rapport li jmiss. Alessia Maria. Sanaddu għal-rapport ta' Signora Anna Alessia Maria Mosca dwar drittijiet ta' proprietà intellettwali għal pajjiżi terzi li bdew bis-sur Hanan jekk għadu hawnhekk. Dan is Jekk le mela ngħaddu sabiex nisimgħu lis senjura Ivana Maleti. Zahvaljujem predsjedavajuća, podržala sam izvješće Grazie na votajt favur dan ir-rapport fuq il-ġittijiet tal-proprjetà intellettwali f'pajjiżi terzi hemm bżonn li nieħdu azzjoni biex innaqsu id-danni li ħorġu mill-ksur tal-ġittijiet tal-proprjetà intellettwali l-Unjoni Ewropea qed titlef 8 biljun euro kull sena Iżda dan ma jfissirx dan l-iksur ma jfissirx biss il-telf ekonomiku, iżda riskju għas saħħa tal-ċittadini, il-metiġini u mal-irraba kategorija li zjed falsifikata u għalhekk għandna naħsbu fuq din l-istrateġija biex intejbu il sistema l-drittijiet tal tal intellettwali u najnu pajjiżi terzi biex ikollhom sistema iżjed effettiva tal-dawn id-drittijiet tal u tal inforzar ta' dawn id-drittijiet u għalhekk jiena votajt favur dan ir-rapport. Grazzi. Ikellim li messuwa. Għandu kun sur Estrich, l onorevri Estrich, istamini xet narax. Bek dan ifisser Milli jidher kien hemm xi żbalji fil-listi u issa se nagħti l-kelma lil Volz jogħġbok. Ningrazzjak. F'din il-kamra da il-, il, il, il il-programm ta transatlantiku tal-investimentu ta' kummer se jiġi deċiż fil-Parlament dwar kif se nimxu l-qoddim fil-ftejim fil-situazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea għandha impatti enormi kif kostituenti fil- fil- um, fil-majestral saru jafu dan il-proposta hija l-istess se setat lill-Komissjoni biex biex eh, tagħmel il temet fuq il ma intellettwali mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea. Min se jibbenefika minn dawn il-temit? Xi kumpanija żgħira intelligenti fi xi ideat tajbin fil-Manchester jew xi internazzjonali kumpaniji internazzjonali kbar li jaħdmu fuq il-komitati. Min se jibbenefika? Naħseb li tafu xinija r-risposta għal din u din hija raġuni oħra il illa li xanna u mill-Unjoni Ewropea. Thank you and just Nirringrazzjak mela biex niċċara kien hemm żball minn grupp tiegħek li nominaw is-Sur Etheridge biex jitkellem u mhux intkom u mhux aħna u servizzi li għandna hawnhekk. Mela, il-rapport li minn sissa huwa ta' Sur Svoboda fuq id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel għandna l-Sinjura Botone. Jiena nirringrazzjak, jiena votajt kontra dan il din il-riforma dan il-rapport dan il-tentativ nirriformaw il- dan il-qasam. Dan imur lura l-2001 il-Komitat tal-Affarijiet Legali u raw li fil-fatt il-proposta ma kienieċ ma kienx tajba. Jekk tara il- għanna ħafna armonizzazzjoni li qed niġġildu hawnhekk. U l-prekawzjonijiet għall-libertà eh, spiċċaw issa, ma domx joddu. Issa l-kelim nimis, issur nikofi kaxbok. Ma jinstabx hawnhekk però. U laqqas għaw issur Hanan u għalek se jkonna għana Maletiċ għal-minuta. Nirringrazzjak id-direttiva tal-2004 fuq l-infurzar tal-drittijiet tal-proprjetà intellettwali dak kien pass importanti fil-armonizzazzjoni tal-leġislazzjoni nazzjonali biex niżguraw ħarsin armonizzata tal-drittijiet intellettuali, tal-proprietà intellettuali u biex nġildu kontra l-falsifikazzjoni fil-patenti u anke fil-copyright fissu uniku minħabba ħafna kazijiet tal-ksur tal-drittijiet tal-proprietà intellettuali fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea u danni li Eh, bħala konsekwenza u anke minħabba teknoloġija biex niżviluppaw il-kompetitività tal-Unjoni Ewropea jiena appoġġaj dan ir-rapport u nappoġġa wkoll l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea biex tinforza anki jiżjed il-proprjetà intellettwali permezz ta' pjanta azzjoni u biex bekk ikun isit faċli li min jinnova jista' japplika ir-regoli fuq il-livell nazzjonali. Nirringrazzjak. Danke sehr. Grazie ħafna. Is-sur kelli, non veri kelli, daħar kellimi. Jiena votajt mal-grupp fuq din il-proposta ma kienieċ kontroversjali imma il-rapport kien wieħed importanti, speċjalment it-titlu pjan ta' azzjoni għax jekk int għandek pjan tista' tmur fejn trid imma għandek bżonn l-azzjoni biex timplementa l-pjan. U fil-xol tiegħi bħala rapporter għal ħarsin ta' dejta għal kumitat itref dawn l-aħħar snin, jiena kemm il-darba fil-fatt tiltqajt ma' atturi, SMEs, kumpaniji ta' pubblikazzjonijiet li kienu imħazbin ħafna dwar din dawn il-ġittijiet ta' proprjetà intellettwali, speċjalment fid-dinja tal-lum online, għalhekk ridu inqisuh dawn indirizzawha Jiena eh, fil-fatt nixi ikonna eh, appoċ mill-pubbliku u li l-pubbliku jkun jafu x'inhuma l-konsekwenzi għal Eh, għall-ekonomija l 8 biljun li jista' jiswa eh, jekk aħna ma noqogħdux eh, attenti nkun qegħdin nisalvagwardjaw ix-xogħol ta' ħafna nies. Jiena nixtieq li jkun hemm ukoll anka espert li jkun qed jagħmel monitoraġġ ta' dak li jkun qed isir fuq l-internet. Grazzi ħafna. Dakin l-aħħar kellimi il-lista l-ispiegazzjoni tal-voti issa inalqet u il-ħan wafqu s-seduta u niltaqgħu fit-tlieta.